rappreżentant għall-Kummissjoni issa jiċċaqlaq l ora tal-Kamra. Nixtieq infakkarkom fuq il-proċedura dwar il-blue card. Il-Kummissarju jidher li ħapostu. U allura ħana dilu l-kelma sabiex jagħti l-introduzzjoni tiegħu. President, membri onorevoli, Jiena grat illi għandi din l-opportunità illum illi nindirizzakom fuq il-proċess ta' paċi għal il-vant nofsani dinja ta' importanza strateġika l-Unjoni Ewropea. Għal wis żmien aħna konna qegħdin inħarsu lejn konflitt illi waslet għal ħafna soffriment għal ħafna ġenerazzjonijiet ta' Palestinjani wkoll u u hija sitwazzjoni kera u dana jinkludi l-vjolenza, terrorizmu, l-espansjoni ta' nies li qegħdin jiċċaqal u mod illegali u din qed fixkel u tkisser it-tama miżewġ naħat u eh, twaqqaf il-viabilità li ikun hemm soluzzjoni minn żewġ naħat. Dawn l-aħħar sin ma kienx hemm biżejjed sforzi biex insolvu dan il-konflitt. Kif eh, għall osservatur dan l-aħħar m'hemmx paċi. Aħna dawn l-aħħar snin min-naħa tal-Unjoni Ewropea forsi konna l-unika attur illi eh, li ħdimna għalija, aħna dejjem tkellimna fuq l-insibu soluzzjoni għal żewġ stati għabbażi tal-parametri skont liġi internazzjonali. Dan jfisser illi il- din is-soluzzjoni nistgħu nimxu mal-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ulju tal-2014 fejn nimxu mal-idejat tal-Palestinjani u s sovranità tagħhom u l-okkupazzjoni li bdiet fl-1967 u nwaqfu l problemi kollha. Il-viżjoni Ewropea hija waħda ta' prinċipju u waħda pragmatika din tirrifletti l-idea aktar wiesgħa bħala Ewropej dejjem skont l-ordni internazzjonali. Aħna attivi anki fuq il-post. Ħadd ma kien laqsek attiv minna sabiex aħna nkunu nistgħu noħolqu stat Palestinjan fil-futur. Fl-2019 biss l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kellha portafoll miftuħ ta' 600 miljun euro ta' assistenza lill Palestinjani. Jiena din semmejta fl-ismieħ 600 miljun jiġifieri kważi eh, miljun u nofs kuljum. Issa fejn qegħdin illum? Jiena naħseb illi fadal eh, lok li, li eh, dawn iż-żewġ partijiet jaslu għan negozjati li jfissru xi ħaġa u importanti li jkun hemm l isforzi għal dan biex għal xdinja kruċjali għas suċċess U għalhekk il-saqna l-proposta eh, konkreta bħal dik tal-ġus maquda din tista' tkun tajnuna bħala katalista eh, għal mod ta' kif ħanħarsu l-qoddim, kif ukoll bħala opportunità potenzjali biex nibdew eh, l-proċess politiku illi bħalissa huwa wieqaf u ilu wieqaf għal wisq żmien. Madana kollu kifet ukoll il-proposta li tresqet ġimatejn ilu żgur il-qeda ehm, tisfida l parametri maqbula internazzjonalment u rridu naraw kif eh, din tista' eh, tressaq iż-żewġ partijiet eh, flimkien biex niddiskutu. 25 minn 27 stat membru ehm, fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin appoġġjaw din il-konsiderazzjoni żewġ stati membri kienu kontra. U allura ma kienx deċiżjoni unanima tal-Konsill u ma setgħux jippreżentawha kif inhi. Imma resquha bħala dikjerazzjoni tal-Viċi President li jiena hawnhekk qed qed intenni. Jiena kont Washington ukoll fejn tkellimna fuq il-politika barranija, l-affarijiet barranin u mal awtoritajiet għoljin tal-Istati Uniti, tal-Gvern tal-Istati Uniti u ressaq dan il-punt mal-interlokuturi. Irridu nistaqsu li nafusna jekk dan il-pjan u wix qed jagħti bażi tajjeb għal progress jew le. Irridu nkunu nafu jekk il-proposti nifisom jistaxu waslu għal negozjati. Dan huwa punt ta' tluq jew inkella jista' jkun eh, punt ta' tmiem min-naħa tal-Unjoni Ewropea il-pożizzjoni tagħna hija waħda ċara Aħna lesti illi naħdmu eh, flimkien mal-komunità internazzjonali sabiex naslu l-proċess eh, politiku flimkien dejjem skont il-liġi internazzjonali li twassal l-aktar drittijiet u jaċċettabbli għaż-żewġ partijiet. Nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u jiena ħerqan sabiex ikollna diskussjoni importanti eh, hawnhekk magħkom. Grazzi. Grazzi ħafna Komissarju Borrell. Issa nibdew bil-ewwel kellim eh, Onorevoli Asima Kopulo. Sur Borrell, inti qed li l-Istati Uniti u l-Pjan Paċifiku mal-Vant eh, Nofsani ġejjin mill-parametri tal-Inġin Internazzjonali qed tkellimt ukoll fuq li parti minn dan il-pjan jekk jiġi implementat ma jistax jgħaddi mingħajr ebda sfida u dan wassal għal rispons mill-Izraeliti fejn qalu eh, li hemm ċertu lingwaġġ ta' taddit li twassal għal eh, l-irwol tal-Unjoni Ewropea li jitnaqqas f'dan il-proċess. Eh, u l-tmexxija tal-Izrael ħarsu lejn il-pjan ta' Trump illi mhux aċċettabbli. Allura naħseb nistaw nistennew illi lebda naħam maħa taċċetta dan il-pjan il b'ħafna entużjażmu, imma nixtieq inħares lejn dan l-aspett mod pożittiv kista jkun. Dan il-pjan forsi jista' jkun ta' bażi sabiex jirġgħu jinbdew id-diskussjonijiet sabiex eh, nħarsu lejn konċessjonijiet eh, ta' tbatija li jridu jisiru miż-żewġ naħat, dan huwa mument eh, fejn nistaw nuru x'nistgħu nagħmlu l-Unjoni Ewropea forsi jista' jkollha rwol aktar prominenti, aktar attiv ehm, sabiex eh, twassal għal aktar paċi li, ddum u nibdew bi punta tluq biex naslu għal negozjati eh, tajba. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal eh, kelliema li miss Sinjora Kati Piri. Rappresentantoli, kollegi, ma nafux ehm, xini ma nafux se tkun l-ideja ta' Trump, imma dan il-ftehim huwa provokanti, ehm, imma mhuwiex eh, sforz ġenwin biex insibu ehm, paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina, hija nkun ċara il-negozjati tal-Izrael u Palestina twaqfu fl-2014 u għandhom jirġaw jimbdew da diskussjonijiet mill-iktar fis. Imma dan il-pjan mhuwiex se jwassal għal dan eh, għaliex qed nitkellmu fuq l-ordni tal-liġi internazzjonali. Mhux biss qed tinnormalizza l-settlements illegali imma anki Eh, qed twassal għall-nes tal-wiet tal-Ġordan. U aħna rridu nagħmlu ċara illi azzjonijiet bħal dawn ħajkollhom ehm, konsegwenzi kbar f'relazzjonijiet tagħna mal-Iżrael jekk tiġri. U apparti minn hekk ħajkun hemm aktar soffriment tal-Palestinjani kemm jekk il-forsi l-art tagħhom tittieħed jew ir-riżorsi tal-ilma jittieħdu wkoll jew inkella ma jkollhomx ehm, kontroll fuq il-frontieri tagħhom. U dan huwa pjan li qed jitmexxa minn żewġ żewġ eh, tmexxejja li qed provaw jkollu iktar popolari u qabel elezzjonijiet u eh, mhux qed imur favur dawk li verament jixtiequ jsibu ftejn fl-Iżrael u Palestina għalhekk nixtieq rappreżentantwali li nsibu soluzzjoni li huwa tajjeb għaż-żewġ naħat sabiex in-nies tal-Palestina u tal-Izrael ikunu jistaw jimxu miegħu ma' pjan tajjeb u aħna wkoll pal-Ewropea nagħmlu dan ukoll. Grazzi ħafna, issa nadu għal Sinjura Vautman għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Rappresentant Oli, kollegi. Għal darboħra aħna edin f'din il nazba ta' Trump, din is-soluzzjoni ta' żewġ stati bil-vantaġġi għall izrael timxi mal-pjan ta', ta Trump, jiġifieri soluzzjoni għal stat wieħed tal-Izrael eh, u mhuwiex eh, mir soluzzjoni għal żewġ stati, opportunità li tlifna. Fi verità l-proposta ta' Trump qed toħloq aktar problemi fuq din is-sitwazzjoni delikata u allura għandna rwol importanti bħala Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar snin l-Amerika kienet wis eh, qed timxi mal-idea mal-istat tal-Iżrael l-istrateġija mhix qed taħdem. Aħna qatt fadlilna kredibilità u allura qiegħ nużawha sabiex aħna nkunu eh, ta' medjatur onest sabiex aħna nkunu nistaw eh, eh, nerġgħu naslu għal paċi li ġiet infixkla minn Trump. Ejja nippruvaw li naħdmu fin negozjat u nagħmlu ċara li aħna linji homor tagħna pal-Ewropej Eh, jimxu wkoll mal-komunità internazzjonali. Nemmen, Sur Borrell, illi paċi li titmexxa minnek naħseb tkun tista' tgħinha. Vautmans, Grazie ħafna, kollega Voltmans. Issa, l-onorevoli Bronfisco, għal-minuta u nofs. Grazie, President. Sur Viċi President, rappresentantoli, kollegi. Tini hija diskussjoni delikata ħafna. Bħala Unjoni Ewropea aħna għandna l-obbligu li niċċaraw il-pożizzjoni tagħna iktar u iktar il-Belġu, l-Estonja u l-Ġermanja bħala membri mhux permanenti qegħdin jappoġġaw lil Franza fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Umbat wara l-Brexit issa aħna mitluba li neżerċitaw l-politika eh, barranija li hija ġdida u anki li tħares il-qoddim u ġeopolitika tas seklu 21 li tgħaddi il ħarsien tas sikurezza Ewropea għas suġġett l immigrazzjoni l l-enerġija, l-tibdil fil-klima, il-5G għall-investimenti Ewropej f'dawk il-pajjiżi it-trattat tal-Lisbona jgħid li rridu nagħmlu nipromovu l-paċi u s-sigurtà fid-dinja. U f'dan il-każ nitlobkom illi tqisu tliet elementi, tliet aspetti it-teddida eżistenzjali għall-istat tal-Izrael hija ħajja iktar minn qatt qabel u dan huwa inaċċettabbli l-Izrael huwa stat Ebrajk u mhuwiex Ewropew u aħna l-Ewropej u koll l-Ewropej, aħna wkoll fl-eruq tagħna Ebrej, sur rappresentantoli titlix l-opportunità li għandek issa biex turi ma' min qed iżżomm l-Ewropa. Grazzi. Bonfrisco, es folgt für eine Minute Herr Kollege L-Onorevoli Petikova. President, kollegi, numru kbir ta' vittmi tal-konflitt ta' bejn l-Izrael u l-Palestina ilhom jixtiequ pjanta paċi u pjanta paċi għandu jinkludi fih konċessjonijiet li weġġew imma konċessjonijiet miż-żewġ naħat għandhom jinkludu sinkludi sigurtà għall-Izrael imma tinkludi wkoll stat sovran għall palestini li qegħdin jgħixu ma' ġemp l-Izraeliti. Trump mhux hekk qed jippreżentanna, din mux dan mhux bidu ġdid, imma tmiem fil-verità. Dak li qed jipproponi se jdewwem il-konflitt, il-konflitt. Hawn qegħdin naraw speċi ta' dittatorjat meta jitkellmu dwar pjan ta' paċi, effettivament huma jkunu qegħdin jagħmlu Ehm, jaġixxu favur illi ikun hemm għannes. Grazzi ħafna, kollega Putikoff, issa l-Onorevoli Weimers, grazzi President, eh, rappresentant Oli Burrell, intom se jaħtu biex iż-żewġ naħat jerġgħu jinaqdu flimkien u ma jmorrux lejn azzjonijiet illi se jkomplu iħassu s-sitwazzjoni aħna aċċettajnija fl-Izrael din il-ħaġa imma ma ġietx aċċettata min-naħa tal-Palestina. Sewwa, imma l palestinjani jippreferu l vjolenza Fil-fatt, l-aħħar xar l-NGOs palestinjani irrifjutaw l-għajnuna tagħna eh, biex dan kollu mbagħad mara terrorizmu. 70% edin jgħidu li dan huwa blaf għalikom. Ejja nurruhom illi l-Unjoni Ewropea taf x'inhi tagħmel. Ejja ngħidu għal elf darba le le le le għal finanzjament eh, lejn il-Palestina illi qed jispiċċa fidejn it-terroristi. Grazzi ħafna. Weimers. Issa l-Onorevoli Pineda għal minuta. Grazzi, President. Il-tandem ta' Trump u Netanyahu f'wirja ta' ċinizmu minar preċedent ħabru dak li qed isejħulu huma l-ikbar ftehim tas-seklu Però kif jista' jkun leġittimu dan jekk il-partijiet iż-żewġ partijiet ma kinux preżenti il-poplu tal-Palestina ma parteċipax fin negozjati huwa parodija li xikser il-liġi internazzjonali u eh, numerużi riżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti. Mela dan il-ftehim mhuwiex l-ikbar eh, ftajim mhuwiex l ikbar ftajim tas seklu imma l-ikbar frodi tas-seklu li jrid jeqret il-poplu tal-Palestina u qiegħed verament jitħaq bin-nies. Sur Borrell dal-aħħar għal xi ħaġa eċċellenti u li minn hawnhekk irrid nifraħlu għalija, però naħseb illi issa wasar il mument il biex ngħaddu għal fatti dak li huwa importanti, però hemm bżonn ukoll li f'mument bħal dan l-Unjoni Ewropea tikser il-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Iżrael u tirrikonoxxi u hawnhekk il-President jinterrompi l-kellem. ħa Mandl. Issa, l-Onorevoli Mandl. Viċi President, Aziz Kummissarju, Aziz Kollegi, kull forza f'din id-dinja tiġi mill jekk din tkun proposta soluzzjoni speċjalment meta jkollna eh, proporzjon proposta biex ikonna soluzzjoni għal żewġ stati. L-Unjoni Ewropea ma tantx kontribwiet fil-passat bl-approċċ fuq żewġ binarji, però forsi għandna naqblu ma dak tal-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea qed tagħti ħafna għajnuna finanzjarja imma ma proponi xejn fil-passat mele ejja naħdmu b'mod kostruttiv. Jekk xi ħadd jirreaġixxi bi violenza għal proposta ta' soluzzjoni, allura dan ma jkunx sieħeb eh, affidabbli. Aziz Kummissarju, ikkonsidra din il-ħaġa illi naġixxu b'mod kostruttiv u uh, biex naqblu mal-valuri favur il-punent li għanna f'din id-dinja. Grazzi, kollega Mandel, issa l-onorevoli Mixer. President, diffiċli tara l-pjan tal-Istati Uniti bħala wieħed kredibbli għax m'għandux il-parametri tal-paċli, ma jimxiex mal-prinċipji bażiċi tal-liġi internazzjonali iċ-ċansi li nerġgħu inqajmu il-paċi eh, f'din il-parti tad-dinja huma ineżistenti b'dak li għandna hawnhekk. Mela. Is-soluzzjonijiet li għandna ma joffru xejn produttiv L-Unjoni Ewropea għandha żomm mal-pożizzjoni tagħha biex tiddefendi l-liġi internazzjonali u għandha żomm il-pożizzjoni tagħha li soluzzjoni ta' żewġ stati biss tista' tindirizza e, s-sigurtà Iżraelita sakemm ikun hemm e, il-paċi fil-reġjuni. Pero rridu naraw fejn nixtiequ naslu fl-aħħar tal-proċess. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn pjan taħħa stess biex naslu hemmhekk minn fejn qegħdin illum imma isa l-Unjoni Ewropea qed tabbanduna xogħol tagħha f'dan il-qasam. Grazzi Onorevoli Mixer. Issa l-Onorevoli Getta. Kif Sur Trump eh, il-paċi mhijiex biss relazzjonijiet tal-forzi ma tkun bbażata fuq ugwaljanza sabiex ikun hemm futur ta' ftehim u mhux ta' koesistenza bejn l-Izrael u l-Palestina qatt mhux se jkun hemm paċi jekk ma jkunx hemm ugwaljanza u dak mhux għettib mux dana qed tipproponu intom għalhekk maħniex se nappoġġawkom maħniex se nsegwukom se nkomplu ngħidu l ġirien tagħna tal-Iżrael u l-Palestina li l ġerusalem tkun il-kapitali maqsuma ta' żewġ popli li t għand jistħu l-istess kif nistaw nkomplu noħolmu bil-ġustizzja jekk aħna ma nagħmlux l-affarijiet kif suppost. Grazzi kollega Getta. Issa l-kollega Medicine. Nixtieq nibda dan id-dibattitu għaliex dawn l-aħħar ġimatejn smajna ħafna dwar il-pjan ta' paċi mill-US Jina naħseb li importanti illi l-Unjoni Ewropea tifhem il-liġi internazzjonali għaliex din għandha tkun rispettata minn żewġ naħat naħat tal-Iżrael u naħat tal-Palestina u naħat tal- Palestina rridu nirrikonoxxu li huma ma femux eżatt e, e, xi tfisser il-liġi internazzjonali, jiġifieri li inti ma tistax tappoġġja l-organizzazzjonijiet terroristiċi kontra l iżrael ma tistax tappoġġja l mod ta' kif inti qed tuża t tfal tiegħek u kif qed tuża pereżempju l-attakki iżlamiċi fil-pajjiżi tal-viċinat u allura jiena naħseb li l-Palestina hawnhekk qiegħda tikser il-liġi internazzjonali irridu nirrikonoxxu dan Kien hemm ħafna kritiċi kontra l-Istati Uniti dwar dan il-pjan ta' paċi, imma qatt ma smajt dwar soluzzjoni alternattiva jew inkella xi pjan ieħor differenti għal vant nofsali. U il-President jaqta' il-mikrofonu għal kollega Madison u ngħaddu għas-Sinjura Awken. Grazzi li sur Burrell għall istqarrija ċara li tana dwar l-okkupazzjoni illegali tal-Izrael fil-Palestina u għadmir u dritt li ngħidu li jekk l-okkupazzjoni se tkompli qed naraw ksur eh, ta' regoli tal-ġnus maquda imma anke ta' regoli tagħna. L-annessazzjoni mish se tkun sfida faċli. Nisperaw li l-Unjoni Ewropea se tuħu azzjoni mhux tparla biss. Il-Konsil tas-Sigurtà kien adotta regolamenti ta' tlieta erba. L-importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni. Mela, irridu nikkondannaw dak li qed jagħmel l-Iżrael fil-Palestina għaliex l-Iżrael eh, ħoloq ħafna problemi u l-flus għandhom morru l-ura għant l-Unjoni Ewropea. Frau Kollegin Auken, die Zwischenfrage lasse ich nicht zu. Ähm, wir kommen zu Herrn Kollegen Rausen für eine Minute. Dank u wel, voorzitter. We kunnen natuurlijk van alles vinden van het vredesplan en op allerlei onderdelen kritiek gaan leveren. Maar laten we dat alstublieft vandaag niet doen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 een standpunt uitdragen. Dank u wel, voorzitter. Vielen Dank, Grazzi, kollega Rausen. Issa għal minuta l-Onorevoli Kitiljurek. President. Għawnek għedin naraw ksur tal-liġi internazjonali u qed tagħti leġitimizzazzjoni lill insedjamenti tal-Palestina. Dan beda mill-1967 nixtieq ngħid li pjanta Trump mhux biss insult għal drittijiet Palestinjani imma anki għal l-ordni li Ija Hija dil li tista' tikkawża dannu fir-reġjun kollu U din hija xi ħaġa perikoluża ħafna bħalma kellna fl-1916. L-Unjoni Ewropea għandha tkun b'saħħitha u tkompli tappoġġja is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Barra minn hekk għandna nieħdu stent kontra l-insidjamenti Iżraeliti u eh, nappoġġaw lil Palestinjani ir-refuġjati Biex jirġom marru l-ura f'darhom. Issa, President, jiena nirrifjuta li ngħid il-proposta ta' Trump pjanta paċi għaliex din il-proposta fil-fatt hija pjanta kif Trump eh, se jerġa' jeleġi lilu nnifsu mill-ġdid fir-Renju Unit, eh, fl-Istati Uniti. Il-pjan jikser liġi internazzjonali u jagħti green light l-annessazzjoni u ikisser il-possibilità li jkun hemm soluzzjoni ta' żewġ stati U għahnek nishtiq li jkun hemm żewġ stati li jgħixu flimkien fil-paċi. F'mument fejn l-Istati Uniti ma rispettax il-liġi internazzjonali, issa huwa fidej l-Unjoni Ewropea biex nitkellmu dwar il-drittijiet fundamentali u għandna nużawhom fejn ikun hemm l-inġustizzji. In-nies Palestinjani għandhom eh, id-drittijiet tagħhom ukoll. Ejja nirrikonoxxu l-Palestina kif kienem fl-1967. Issa se tagħmel il-Kummissjoni biex tassigura li l-liġi internazzjonali tiġi rispettata. Grazzi, Sinjura Inċir. Issa għal minu tal-kollega Fest. President, grazzi ħafna. Jiena meta kont imur l-iskola eh, fil-Ġermanja tal-Vand, flex GDR li kienet taħt e, eh, eh, sovjetiċi naf xħassejt 35 sena wara Min meta ftit eh, din il-gwerra fl isipa ta' Gaza, eh, issa qegħdin naraw il-żoluzzjonijiet tal-ġnus ma'uda. U l-istess japplika għal dak li ġara eh, u għamlet l-Unjoni Ewropeja noħol noħolqu xejn aktar minn situazzjoni minn ebda tip ta' svilupp. Iġifiri speċi għedin neħxu f'gidba. Il-gidba tal-riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea u dik tal-ġnus mawda. Grazzi ħafna issa għal-minuta l-onorevoli Saturi. Għal dak li għamel Trump huwa pass lura eh, fil-negazzjoni tal-drittijiet internazzjonali. Dan mhux ftehim huwa feta kompli viżjoni unilaterali tal-konflitt li inti sur Borrell kellek raġun li tikkundannaħ Aħna nistgħu ngħidu li dawn huwa fatti gravi ħafna lix l-istati membri mhumiex kapaċi jilħqu b'unanimità eh, u jitolbu rispett ta' riżoluzzjonijiet tan Nazzjonijiet Uniti. Għalhekk nistgħu nużaw il-mezzi li għandna aħna nitolbu lill iżrael li jikkompensa dawn l-Unjoni Ewropea għal proġetti li ġew eh, finanzjati minna irridu insaħħu l-politika ta' differenzjament bejn il-frontieri internazzjonali rikonoxxuti tal-Izrael u l-kolonji. U, fu l-istituzzjonalizzazzjoni ta' diskriminazzjoni mbagħad fl-axħar kif qed jitolbu Palestinjani nerġaw nlaqgħu konferenza internazzjonali għal paċi fil-Vant nofsani. Fin danke kollegi. Grazzi onorevoli Saturi. Issa l-minuta l-Onorevoli Fajon. Grazzi ħafna, Sinjuri. Il-pjan ta' paċi tal-vant l-ofsani ta' Trump huwa fil-fad daqqa ta' ħarta. Daqqa ta' ħarta lill-liġi internazzjonali u jmur kontra il-insibu soluzzjoni għal xi ħaġa li qed toħloq pressjoni mish ta' toħroġ paċi minn dan il-patt u dan huwa biss pass biex ikollna reġim ta' apartheid ieħor. L-Izrael diġa għamilha waqafa din il-ħaġa kontra l-Palestina u l-Palestini mhux eh, se jiksbu l-istat sovran tagħhom, Trump ma jirrealizzax li mhux se jkun hemm paċi fil-van nofsani, anke fil-Iżrael, qabel ma dal-konflitt fil-fatt jissolva fil-fat jiena napoġġa l-isforzi ta'kom biex napoġġaw il-liġi internazzjonali u uh, biex nitkelmu kontra l-annessazzjoni tal-West Bank. Għanna niprojbixxu l-importazzjoni ta' kull prodott kull prodott mill-insedjamenti illegali. Grazie onorevoli Fajon, issa is-Sinjura eh, Hutta Sari minuta. President, l-1967 u l-frontieri ta' dak iż-żmien mhix realistika għaliex iċ-ċirkostanti fir-reġjun imbidlu f'dawn l-aħħar 50 sena. L-Amerikani wedu li jinvestu 50 biljun dollaru fl-istat tal-Palestina jekk Trump u l-pjan tiegħu jiġi implementat. L-Izrael se tikkommetti illi ma tibnix aktar insedjamenti dawn l-erba snin li ġejjin. Fl-istess ħin dan se jissalvagwardja wkoll eh, l-istat tal-Iżrael. L-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa dan il-pjan jista' ikun l-aħħar ċansa biex aħna niksbu paċi dejjema wara ħafna deċenji ta' violenza f'dan ir-reġjun. Wasal iż-żmien li issa aħna nagħmlu eh, natu tmiem għal dan il-konflitt L-Unjoni Ewropea m'għandix toġġezzjona għal din id-deal għaliex l-Unjoni Ewropea sempliciment tobot lil Trump. Grazzi Dank, onorevoli Kollegin Huchtasari. Es folgt eine Grazie, Issa l-onorevoli Urzi, President, il-pjanta Trump uh, mhuwiex konsens internazzjonali fuq il-konflitt tal-Palestina huwa pjanta unilaterali fl-annessazzjoni, jiddisprezza l-liġi internazzjonali u jkompli jipperpetwa l-insedjamenti dan mhuwiex pjanta tal-paċi, nishtiq nixtieq nirringrazzja l komunikazzjoni koraġġuża tal-rappresentant li u naħseb li wasal moment illi aħna niddefendu konsensus internazzjonali fuq dal-affarijiet fuq dal-konflitt. Aħna rridu soluzzjoni ta' żewġ stati rispetta liġi internazzjonali u drittijiet indaqs u għalek li naħseb li l-istati membri biex iżommu jkomplijatu speranza u tama għal din is-soluzzjoni jridu jibdew biri jirrikonoxxu il-Palestina u rrit ukoll ngħid li rappreżentantoli li huwa importanti ħafna li l-politika ta' differenzjazzjoni bejn il-frontieri ta' 67 u l-annessazzjoni ta' territorju min naħa tal iżrael tinżamm min naħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Fin danke kollegu Urtassun. Grazzi. Onorevoli Urtasun issa l-Onorevoli Benifej għal-minuta. Jiena wkoll irrid nikkondanna il-pjan li propona Trump għas soluzzjoni tal-problema li hemm bejn l-Izrael u l-Palestinjana għad ta' propaganda elettorali favur Netanyahu li għal dan l-aħħar xhur qed jipprova jiġbor maġġoranza u jiżvija l-attenzjoni mill-każijiet li għandu qudiem il-qorti għal korruzzjoni. Trump irid juri ruħu bħala xi mexxej dinji ta' influenza kbira il-pjan huwa inaċċettabbli eh, annessazzjoni eh, fuq il-belt kapitali, ecc. Dak kollu li fih imur kontra liġi internazzjonali b'kull mod possibbli. U naħseb illi l-sur rappresentantoli għamel sew illi ma ċettax u li qed ikompli insisti għal soluzzjoni għabbażi eh, tal-frontieri tal-67 kull annessazzjoni se jkollha konsegwenzi serji rridu nibdew ngħidu dan, ngħidu dan l-Ewropa ma tistax tkun kompliċi aħna qatt ma noqogħdu sekta quddiem in-negazzjoni tal-istorja u l-liġi internazzjonali. Kollegi Benifej, esfolta kollegi Pizzula. Grazzi, onorevoli Bonifej, issa l-onorevoli Piccola. Grazzi ebda pjanta paċi ma jista' jkun ta' suċċess jekk ma jappoġġjaħx kulħadd. Hawnhekk qegħdin naraw it djufija ta' żewġ entitajiet li prezentaw dan il-pjan. Mela, hija l-amministrazzjoni ta' Trump ejja niftekru il ftehim ta' Parigi, ir-relazzjoni mal-Kurdi u dak li qed jiġi fl-Iran ukoll. Eh, kien hemm ħafna konċessjonijiet li binna dwarhom qabel, però dak li inkwetana huma il-partijiet tal-pjan li għandhom xaqsmu mal-wiet tal-ġordan u parti wkoll tal-West Bank. Hemm bżonn sforzi biex insibu soluzzjoni dejjema. Is-soluzzjoni ta' żewġ stati hija waħda tajba għaliex tħalli dawn iż-żewġ stati jgħixu flimkien fil-paċi. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għall-proċedura ta' KHDI. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-kelma. Nilqa il-pjan ta' paċi ta' Trump għaliex huwa bilanċat il-Palestinjani jieħdu pajjiżhom u l-Izrael jieħdu l paċi u s-sigurtà. Il-pajjiżi li maċċettawx il-pjan flimkien mal-Palestinjani maċċettawiex għaliex għax il-Palestina toġobhom din il-ħaġa anke l-Iran maċċettaħiex. Issa, inti kont l-Iran riċentement, inti ddiskutajtu dan il-pjan mal-awtoritajiet u t-tini ħaġa Inti kellimtom dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżhom, it-tielet għaliex mort inti fil-fatt l-Iran jekk eh, dan ikompli illeġitima eh, il-reġim ma fl-istess jikser id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zver issa għandi tlet darbiet l-ammont ta' kelliema li suppost jitkellmu fil-proċedura tal-kedġ tiegħi u allura se naqas il-lista naddu għal kelliem illi imiss. Grazzi President u grazzi l-Sur Rappresentantoli. Jiena nappoġġa l-komunikazzjoni li ħriġ naħseb li huwa importanti wkoll anke f'termini ta' proċedura sabiex nelbu il- l-imblok li hemm fil kunsill ħafna drabi ħabba pajjiż jew tnejn u anki fuq il-suġġett il proposta tal-pjan ta' paċi ta' Sur Trump mhux se nirrepeti dak li għattint u dak li qalu il-maġġoranza tal-kellima fuq il-problemi li fih u għalhekk huwa pjan li ma jiswa xejn. Il-kollegi wkoll qalu li hemm bżonn li jkun hemm alternattiva Ewropea jekk le hemm bżonn ta' proposta dettaljata kif ippreżenta s-Sur Trump imma xie eh, xi inizjattiva proċedimentali sabiex ikun hemm forsi xi konferenza għal paċi fuq il-Vant Nofsani li kif dik li saret f'Madrid fil-91 u jekk mhux possibbli bħalissa nistgħu wkoll nibdew naħdmu sabiex jinħolqu l-kondizzjonijiet sabiex din il-konferenza xi darba tkun tista' ssir. Filin tank, kollegi Ruiz Grazzi ħafna. Onorevoli Ruiz Defesa. Issa l-Onorevoli Stefnutter. Sur rappresentant Oli, għal 20 ta' snin il-negozjati ta' paċi u tul dawn l-snin kollha l-komunità internazzjonali rridet li jkun hemm pjan ibbażat fuq il-prinċipju tal-liġi internazzjonali kull pjan huwa meħba bih sakemm ikun jirrispetta dawn il-prinċipji li jkunu inklusiv u li jipproponi wkoll l-eżistenza ta' żewġ stati, żewġ stati għal żewġ popli li jgħixu ma' ġemm xulxin fil-paċi u s-sigurtà mingħajr pjan ta' dan it-tip l-status quo jinżamm. Aħna ma nistgħux inħaffu biex naħtfu l-opportunità fil-waqt li għal ħafna snin tant dbatew nies u il-kollega Tana Votman ħareġ bidea tajba li jkun hemm konferenza internazzjonali um, irridu jkun dinja għall-azzjoni illi aħna rridu nieħdu. Grazzi, onorevoli Stefanuzza, Signora Skempa. Eżis kollegi, nasmajt b'attenzjoni kbira dak li ntqal waqt dan id-dibattitu minn bandem dawk li huma favur il-pjan tal-President Trump u mill-banda l-oħra hemm dawk li huma kontrih. Kien hemm ftit affarijiet konkreti li ntqalu fil-waqt li għaddejja traċedja f'dawk l-inħawi, kull minn mar Ġerusalem u tkellem man nies hemmhekk jaf li llum hemm ġenerazzjoni ġdida li hija ġenerazzjoni mitlufa ġenerazzjoni illi eh, taħseb dwar kif se tġilet kontra l-parti l-oħra u mhux kif se tgħix fil-paċi magħha. Inti għat li kienem ċertu laqat ma l-msieħba Amerikani għajdinna ma min il-tqajt u x-konklużjonijiet ħarġu minn dawn il-laqat. Dan il-pjan tal-paċi huwa pjan importanti. Kull persuna li toħroġ bi proposta tista forsi tippermettilna noqorbu lejn soluzzjoni. U fl-aħħar forsi f'dan ir-reġjun se jkun hemm il-paċi għal din ir-raġuni jiena naħseb sur u hawnhekk il-President jinterrompi lil kellim. Arvoisa herra puhemies. Uh... Sur President, il-Nazzjonijiet Uniti għallu dan kemm il-darba li ma nistawx nibnu kolonji dan huwa kontra il-dritt internazzjonali u imur kontra il-prinċipju bazat fuq żewġ stati li wedna l palestinjani aħna dnilhom li se jkollhom pajjiż tagħhom stess. Kif se nsibu l-paċi rridu nigarantixxu li palestinjani li jkollhom l-istat tagħhom, il-libertà tagħhom, il-possibilità tal-autodeterminazzjoni. Dan il-pjan tal-pjaċi biex najdu l hekk ta' Trump huwa kollox ħlief pjan ta' paċi għaliex jagħti l-art għammila lill-Iżrael u ħalli laqx lill-Palestinjani. U l-Palestinjani dejjem se jibqgħu taħt il-kontroll tal-Iżrael. Il-proposta ta' Trump hija l-ar waħda li qatt smajna biha jekk wieħed irid ifittex il-paċi f'dan ir-reġjun. Nittama li rappreżentant li se joħroġ b'azzjoni proattiva sabiex l-Iżrael u l-Palestinjani jistgħu jiltaqgħu madwar l-istess smejda u jinnegozjaw għabbażi għal soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati. Grazie onorevoli Mutik. Issa l-onorevoli Nikolaw Alemanas. Aħna nikondannaw il-proposta inaċċettabbli tal-Istati Uniti illi ħolqot situazzjoni protetta meta tidħol l-okkupazzjoni Izraelita i Il-pjan qed jgħid li għandna nżommu l-insedjamenti u Ġerussalem ta' trizla eliti u din hija xi ħaġa inaċċettabbli. U issa għandna sitwazzjoni fejn għandna bżonn nenfasizzaw il-bżonn li nappoġġjaw in-nies tal-Palestina. Jekk eh, l-opinjoni ta' Sinjura Asima Kupolu hija bħal dik tal-Gvern Grieg hija xi ħaġa perikoluża ħafna dawn l-opinjonijiet mhumiex aċċettabbli u hija ma ninsewx illi parlamenti fi stati membri differenti rikonoxxew l-istat palestinjan u bżonn għalina illi naslu għal soluzzjoni ta' żewġ stati u l-kapital imbagħad tkun Ġerusalem tal-Vant. Grazzi ħafna, Sinjura Alavanas, u dan iwassal il-proċedura ta' keġ tiegħi u r-rappreżentant Oli issa is il-Komissarju Borrell se jalaq dan id-dibattitu. Grazie, President. Uh, we know this is very decisive. Nafu li dan dinja kwestjoni diviziva ħafna anke fil-Kunsill u fil-Parlament. Però nixtieq il fakarkom illi eh, jiena ma tkellimx fuq l-opinjonijiet personali, xogħli u li nkun ir rappreżentant qoli tal-Kunsill. u jiena rrid nirrappreżenta l-opinjoni tal-Kunsill. Sur Zver, jiena meċ illi din id-dikjirazzjoni hija l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea qed preċisament u messek smajtni tajjeb illi ma kienx hemm unanimità. Peress li ma kienx hemm unanimità jiena ma stajtx nippreżenta l-ftehim ta' kunsill din hija dikjerazzjoni tar-rappreżentant Oli qed jirrappreżenta nirrappreżenta lil 25 stat membru illi qablu. Eh, din qed ta' b'mod ċar. Ħanerġa' nirrepetiha. Din mhijiex id-dikjerazzjoni tal-Unjoni Ewropea, hija dikjerazzjoni tar-rappreżentant Oli tal-Unjoni għaliex ma kienx hemm unanimità. Sur Zver għalfejn mort li ran, għaliex għandi mandat. Għandi mandat unanimu bejn li sati membri tal-Kunsill li jitolbuni li mmur nitkellem ma' kulħadd fil-reġjun kollu tal-Lvant Nofsani sabiex naraw jekk ikunx hemm possibilità għalina bħala unjoni Ewropea li nikkontribwixxu biex inżidu l-istabilità u l-paċi fir-reġjun. Jiġifieri jiena rrid nitkellem ma' kulħadd, kulħadd tkellimt mal-Ministru tal-Fred Baranin eh, fl-Arabja Sawdita, eh, mal-Emirati, l-Iran, l-Iraq, ħammur l-Iraq. Eh, sabiex jekk nkunu nistgħu naraw aħna bħala Ewropej x'nistgħu nagħmlu sabiex nikkontribwixxu jekk nistgħu għal paċi u l-istabilità fir-reġjun. Sur Zver, skużani, mhux inti. Kont illi qed tgħid jekk hux dikrazzjoni tal-Unjoni Ewropea lew le. Naħseb kien il-kollega Berġan Niskuża ruħi miegħek. Il-tweġiba tiegħi kienet għal eh, dan il-kollega. It-tweġiba tiegħi kienet brabta ma dak li għamilt fl-Iran. Aħna tkellimna ma l-Iran fuq dak kollu li jinkwita lilhom u anki dak li jinkwita lilna, imma naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex Eh, sabiex eh, nsibu ftejm eh, nukleari u jkun hemm stabilità fir-reġjun. Ma tkellimniex wis fuq il-Palestina għaliex l-Iranjani jafu illi ma tantx hemm xi jgħidu fuq din il-problema. Membru ieħor naħseb kienet is-Sinjura Kempa illi ehm, li saqsiet ma minn kont nitkellem fl-Istati Uniti, kont nitkellem ma' nis prominenti mal-Segretarju tal-Istat Pompeo Ma' l konsulent tal- ta' sigurtà Sir O'Ryan, Sir Kuser tal-dak li kiteb il-pjan u ma' Sinjura Nancy Pelosi. U dawn kol dal-ewwel tlieta kienu qegħdin jaqblu mal-pjan. Nancy Pelosi hija mill-Partit Demokratiku u kif tafu hija kienet kritika ħafna għal dan il-pjan. Jina minix qed nesprimi l-opinjoni personali tiegħi kif qed jiena, kif qed diġà eh, qed nitkellem fuq il-maġġoranza tal konsil Il-maġġoranza tal konsil qablu ma' dikirazzjoni bil-messaġġ fejn qed ngħidu li kulħadd għandu jieqaf minn eh, azzjonijiet unilaterali jimxu mal-liġi internazzjonali u nwaqfu l-azzjonijiet li sta' jwasslu għal aktar tensjonijiet. Aħna qegħdin nitolbu illi ma nħidux ma, jkunx hemm azzjoni fuq il-wit tal-Ġordan. Jekk dan jiġri però tistaw tkunu assigurati li din mhux se tkun xi ħaġa paċifika. Għalina din tfisser ħafna għaliex ma nistawx inħallu li jkun mewġ oħra ta' violenza fil-Palestina. Aħna għalhekk nitolbu lill-Palestini lill-Palestinjani biex eh, iżommu kalmi eh, u qed eh, nagħmlu proposta sabiex tiġi konsidrata bħala punta tluq. Jiena qed b'mod ċar illi forsi nkunu nistgħu noħolqu dinamika biex nerġgħu nitkellmu għal darba fuq dak li nistgħu nagħmlu biex insibu soluzzjoni fuq eh, għal din il-problema diffiċli. Mhux qed eh, niċħad li dan musek li dan ħajkun imma jista' jkun forsi jkun ta' tmiem. Imma għax jekk ngħidu Ngħidlek eja ejja negozja ma mbagħad ngħidlek li jekk ma naqblux jiena ħan implementa il-proposta tiegħi xorta waħda. Din ma se tkun inċentiv tajjeb sabiex ninnegozjaw. Ejja negozja imma kun naf illi jekk inti ma taqbilx mija jien xorta ħan implementa l-proposta. Inti tgħidlu negozja dawn tgħidulhom negozjati inti. U għalek, dinja xi ħaġa li għednija ħafna drabi, aħna stidinna l-segretarju tal-Istat Pompeo sabiex jiġi fil-Konsil biex jispjega l-Istati membri eżattament il-proposta tagħhom. Naf min huwa iktar viċin ta' din ta' din pożizzjoni u oħrajn li din il-bot. Naf illi mhux se tkun pożizzjoni unanima żewġ naħat imma importanti li niddiskutu u rridu Eh, jekk ma nsibux eh, unanimità għall-inqas insibu il-maġġoranza. Jiena ma naħsibx il-maġġoranza tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jikkonsidraw din il-proposta bħala punta tluq tajjeb, imma ħankunu qed nagħmlu dak kollu li nistgħu ħanitkellmu ma' kulħadd sabiex eh, naraw kif nistgħu nimxu qoddim. Kien hemm nies ottimisti li qalu għax ma nagħmlu xi ħaġa Eh, palma minna eh, fil-Madrid, fil-proċess ta' Madrid. Ma nistawx nirrifjutaw mill-namlu xi ħaġa. Irridu naraw kif ħansibu xi ħaġa li taħdem. U għalhekk diħa tkun waħda mid-diskussjonijiet illi se jkollna nhar it-tnejn fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Grazzi ħafna lill kummissarju Borrell. Nirringrazzjak nagħlqu dan id-dibattitu. Issa inkomplu bid-dikirazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni u rappreżentanti tal-Unjoni għall affarijiet barranin u politika ta' sigurtà ħan nitkellmu fuq is-sitwazzjoni attwali tas sigurtà fis-Sirja. Jiġifieri. Hawnhekk mhux se jkollna blue cards jew xi interventi spontanji. Dawn jistgħu daw ma se ċetawam waqt eh, dan. Għalhekk nibdew bissur sur Borrell. Jekk jogħġbok, għandek il-kelma għal ħames minuti. President, membri onorevoli, il-gwerra fis-Sirja issa daħlet fid-disa sena tagħha u hija l-waħda mill-ikbar eh, katastrofi u kriżi li għaddejja bħalissa fil- eh, majestral tal-pajis. Aħna smajna illi eh, ġus maquda Sir Peterson u Sir Mark Local illi kienu jitkellmu fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja fejn Rajna illi il-forzi l-ġejjin mir russja u l-Iran eh, qed jattakkaw mingħajr ma jħarsu lejn il-popolazzjoni ċivili jew l-infrastruttura ċivili u eh, jidher li tlifna l-idea tal-proporzjonalità eh, kif qal l-envoj speċjali tal-ġus Magħquda ehm, dan l-attakk wassal għal til ta' mijiet ta' nis ċivili. L-attakki qed ikomplu fil-żoni li huma l-aktar popolati, il-faċilitajiet tal-medicina mhux dejjem huma disponibbli u għalhekk għandna ksur ċar u ovvju tal-drittijiet eh, tal-bniedem. Irrid ikun hemm responsabilità għal dawk li qed iwettqu dawn l-atroċitajiet. Mill-operazzjonijiet militari, kif daw fl-2019, sena ilu jiġifieri, kien hemm aktar minn miljun persuna illi ġew mċaqalqa lejn it-Turkija. Qed nitkellmu fuq miljun persuna f'sena waħda. U kuljum jum aktar Sirjani qed jaħarbu mill-gwerra u hemm aktar refuġjati illi għadna rridu naraw. Qed naraw ukoll aktar tilwim bejn il-forzi tat Turkija u tas Sirja. U anki aktar eh, aspetti militari li għadin jikkonfrontaw il-xurxin, dawn it-tensjonijiet jistaw waslu għal konflitt ikbar fir-reġjun il-ceasefire li kienem għandu jiġi implementat. Din hija sitwazzjoni, però nixtieq ngħid dan ukoll. Wara kważi għaxar snin ta' violenza, is-Sirjani sirjani li qed taħt dan ir-reġim eh, għandna nwaqfuhom u għaliex hemm dan il-ġejjini ikraħ bħalissa. qed taraw dak li qed jiġri fis-Sirja u fir-reġjun u ma nistgħux inħallu aktar instabilità u aktar eh, u kriżi migratorja oħra. Irridu nwaqfu anki organizzazzjoni terroristiċi bħal Daesh u oħrajn eh, milli jerġgħu jitwaqfu. Aħna għandna ir-responsabilità li nimxu mal-ordni eh, internazzjonali kif għandna fil-Konsil tas Sigurtà tal-Ġus Maquda Iva, nejdu għal darboħra u nibqgħu nintennu l-istess affarijiet. dak li qed iseħħ mhux qed iwassal għall stabilità, il-reġim Sirjan mhux qed twassal għall paċi u stabilità fis-Sirja jekk ħadd kompli e, timxi mal loġika militari u repressjoni tal-nies tagħha stess u s-situazzjoni għalek edha t-deteriora, għed għal aktar eh, krizi, aktar tilwim mal-Libanu kol u għalek l-affarijiet rridu jinbidlu. Membri onorevoli, aħna edna mill-bidu illi jista' jkun hemm biss soluzzjoni politika inklusiva skont ir-riżoluzzjoni tas-sigurtà tal-Kunsill tas-Sigurtà tal Nus Maquda tal-2004 li jista' jkun hemm paċi fil-Sirja u reġjuni tagħha. Aħna ħankomplu nimxu mal-isforzi ta' ġus maqud fejn għandna l-Special Envoy illi qed eh, jaħdmu wkoll f'Ġinevra, rridu naħdmu wkoll f'din il-partijiet ta', rizoluzzjoni riżoluzzjoni bħal sukun ceasefire u naħdmu fuq il-dokument il dokument tan nies li huma nieqsa l-Unjoni Ewropea tibqa' waħda mill-ikbar donaturi għas-Sirja għal ċittadini Sirjani u anke fir-refuġjati li qegħdin fil-pajjiżi ġirien. Aħna nfaħru ir-reżiljenza ta' Sirjani sabiex jimxu eh, mas-soċjetà Sirjana u jżommu ma' din is-soċjetà. Aħna naħsbu li l-appoġġ tagħna huwa investiment Eh, mu jispiża hija investiment għal futur ta' Sirja, li huwa parti mill-futur kollu tagħna. Eh, irrid ikollna eh, l-Unjoni Ewropea qed tagħmel proġett ta' stabilizzazzjoni. Aħna dejjem lesti nkomplu naħdmu iktar fuq dawn il-punti kollha dejjem skont anki l-linja komuni tagħna ma jistax ikun hemm normalizzazzjoni mal-reġim u ma nistgħux nirriskjaw illi l-fondi tagħna eh,